u nivutaw fuq u għada. Naddu issa għal-rapport ta' sur għadar li huwa dwar um, um, diffikultajiet u periklu u sustanzi perikolużi. Sur Zejber kellem għal erba' minuti dwar eh, sustanzi perikolużi u rapport Grazie ħafna President, il-lum għandi l-onur li qed rapporta, qed rapprezenta s-sur Janu Xadar li e, kien responsabli għal dan rapport e, u għal president ġdid tal-Ungerija l allura kelli nħossib jien. Huwa importanti fil kas tal-Ungerija li li kollna xaħat li għandu konnezzjoniet mill-qrib mal-Parlament u mal-Unjoni Ewropea in ġenerali. Din ir-direttiva dwar perikli ta' inċidenti gbar jinvolvu sustanzi perikolużi huwa t tnejn u qed nitkellmu dwar eh, każijiet bħal servezzo, svajza ħala eh, incidenti ta' dak tip li għandna nippruvaw nevitawhom biex eh, billi nieħdu il-miżuri ta' ta' ħarsin tal-popolazzjoni servezzo tu kien kella suċċess kbir. Dak li għanna bżon nissa u għanna dattawa għal dik id-direttiva dwar tikettar, CLP, regolament CLP ħaġa li ħad idħol fis seħħ mill-ewwel ta' Ġunju eh, 2015 hemm il-lista għan wieħed li tapplika li kumpaniji eh, għalhekk għandna bżonn naddattawa fl-Ewropa għandna għandna xi 10,000 installazzjonijiet eh, kimiċi li jipproduċu dawn is-sustanzi huma affettwati minnhom huwa importanti fil-każ tal-Ewropa li aħna ikonna l-industrija tal-kimika importanti, konna nitkellmu dwar impiegu għanna bżon din il-bazi industrijali biex nkunu nistaw nofru impiegi fil-żmien fit-tul. Fl-istess ħin għanna bżon nizguraw li l-ambjent u n-nies ikunu mħarsa minn kwalunkwe periklu jew riskju li jistaw jinqalaw f'dawn it-tip ta' installazzjoni u impjant. Għan rridu nżidu l-level ta' ħarsin ta' protezzjoni. Mux innaqsu, għanna bżon intejbu l-implementazzjoni u nizguraw li konna ehm, parametri ta' kompetizzjoni igwali, ġviri kunem igwaljanza fil kompetitivita Aħna qed nitkellmu dwar li naddattaw li għandhom innaqsu l-burokrasija, għandhom innaqsu il-pis eh, amministrativ Eh, nkunu kompetittivi għanna bżon xi regoli naqra laxski u din hija ħaġa li kumpanniji eh, soffru. Hemm il-kwestjoni tal-adattazzjoni tal-Konvenzjoni ONUS. L-Unjoni Ewropea eh, firma dan biex d informazzjoni lill pubbliku in ġenerali. Dawk li jgħixu qrib dat tip ta' impjant Eh, għandhom ikollhom aċċess għal ġustizzja u għandhom ikollhom eh, iżjed informazzjoni il-problemi eh, ewlenin li aħna għajna magħhom u fil-Kunsill ippruvaw nitkellmu dwar meta wieħed jieħu nift jkun hemm daw is-sistanzi din Hemm limiti eh, tal-eżenzjonijiet eh, eh, qed nitkellmu dwar toxicitajt kategorija tlieta hemm daw it-tlet klassifikazzjonijiet li kifatt il-Kommissjoni ħares lejda u tiddetermina salama punt fil-ġejjini aħna jkollna bżonn ninkludi affarijiet oħra. Mill-punt tal-lat tal-parlament u importanti għax nitkellmu dwar nadattaw l-annes wieħed taqa' taħt il-proċedura eh, normali mhux għatti delegati kella qed promuovi l-Kunsill eh, Implementing Acts. Aħna għandna pożizzjoni b'saħħitha via vi Konsell u Eh, kommissjoni n-nexxinna namlu titjib u nirringrazzja l dawk kollha li ħadu ħsieb u nawgurawlu li janux qadar. Grazzi ħafna, Sur Sejber. Ħalli rappresentajt l-rapporter nisimaw lill-Kummissjoni u Sudali. Thank you, <coughs> thank you very much. Grazie tassew, Sur President, eżis membri tal-Parlament. Aħna Ninsabu biex nilħu l-ewwel ftejjem tal-ewwel qari dwar ir-reviżjoni tal kemm imsejħa direttiva Seveso dwar il-kontroll ta' inċidenti kbar li jinvolvu sustanzi perikolużi. Xtieq nirringrazzja r-rapporter is-Surjana Sqader li llum qiegħed rippreżentata hawnhekk mis-Sur Ziber kif ukoll il-Kumitat dwar l-Ambjent is-Saħħa Pubblika u Sigurtà tal-Ikel. Għal ħidma eċċellenti li huma għamlu dwar din il-proposta u nixtieq nifraħ ukoll in absenzja l istura der dwar responsabiltajiet tiegħu fuq l-iktar livell li ġewwa pajjiżu. Inċidenti industrijali spiss ikollhom konsekwenzi serji u anke devastanti jinqatlu ħaddiema, il-pubbliku jkun espost għal kimika illi twassal għal korriment immedjat jew inkella impatt għal żmien twil fuq is-saħħa, sorsi tal-ilma jiġu mnitsa u kumpaniji kollhom jalqu. Inċidenti magħrufa sew bħal Seveso, Bopal, Toulouse u Bansfield qatlu diversi persuni u swew biljuni ta' euro. Id-direttiva Seveso 2 li tmullura għall-1996 tindirizza dan billi tistabilixxi regoli għall-operaturi u l-autoritajiet kompetenti tal-Istati membri. Regoli jiffukaw fuq il-prevenzjoni tal-inċidenti permess ta' maniġjar tas sigurtà spezzjonijiet u pjanar tal-użu tal-art u meta jiġru l-inċidenti, Seveso tfittex u tara li tillimita l-konsegwenzi għal-bniedem u għall-ambjent permezz tal-informazzjoni xir u l-pjanar ta' emerġenza. L-Kummissjoni hija sodisfatta bit-test ta' kompromess illi dwaru il-Parlament sejjer jivvota. Dan jallinja direttiva mar regoli internazzjonali ġodda dwar klassifikazzjoni tal-kimiki u ittejjeb ir-regoli tal-Unjoni Ewropea b'mod sinifikanti dwar il-prevenzjoni tal-inċidenti u l-kontroll. Se nispjega għaliex. L-ewwel nett, ir-regoli dwar l-ispessjonijiet huma aktar ħafna aktar dettaljati u effettivi minn qatt qabel. Jimponu pjanijiet ta' azzjoni ta' spezzjoni li kopru, li kopru l-establishments kollha u jiżguraw segwitu minn tal-operaturi. It-tieni net id-drittijiet taċ-ċittadini huma garantiti aħjar ċittadini ser ikollhom aċċess aktar faċli għal aktar tarif u koll dwar l-ispezzjonijiet u sem tagħhom fi proġetti ta' pjanar ta' l-użu tal-art ser jiġu garantiti aħjar permezz ta' proċeduri stretti. Fl-aħħar net, jekk dawn il-każijiet, dawn id-drittijiet ma jiġux imħarsa kif għandhom jiġu mħarsa, iċ-ċittadini issa ser ikollhom id-dritt illi imorru l-qorti f'konformità mal l-impenn tal-Unjoni Ewropea taħt il-Konvenzjoni Arus Jiena konvinti li dan ser jippermetti biex iċ-ċittadini jagħmlu bil-pressjoni meħtieġa fuq l-operaturi u l-awtoritajiet kompetenti biex jimplementaw bl-aħjar mod il-leġislazzjoni sevezu. Il-mod ta' kif ġie fisser kamp ta' applikazzjoni tad direttiva kienet kwistjoni ewlenija fin negozjati u issa sejjer isaħħaħ il-livell ta' protezzjoni ta' ċittadini u tal-ambjent għaliex issa ir-regoli sejrin japplikaw ukoll għal stabbilimenti li jimmaniġjaw sustanzi li fihom tossiċità tal-fuqar li jittieħet man-nifs li qabel ma kunux koperti. Madana kollu, aħna nikkonsidraw illi hemm ħtieġa illi nżidu l-arfin tagħna dwar is-sustanzi illi juru tossiċità tal-ġilda. U għalhekk il-Kummissjoni qed tagħmel din id-dikjarazzjoni illi ġejja u qed tħabbar intenzjoni tagħha li tanalizza mod ulterjuri konsegwenzi tal-inċidenti li jinforfu sostanzi bħal dawn. Il-Kummissjoni taraf illi l-kompromess li ntlaħaq dwar proposta tagħha jimplika titjib tal-livell tal-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u s-sigurtà u tal-ambjent meta mqabla mal dak illi kien jipprovdi il kienet tipprovdi direttiva Seveso tnejn attwali. 96 stroke 82 stroke eċe. Il-Kummissjoni għandha lan li tagħmel aktar analiżi tal-probabilità riski u l-konsekwenzi potenzjali ta' inċidenti kbar li jinvolvu sostanzi perikolużi li huma klassifikati bħala akuti tossiċi tat-tielet kategorija dermali. Skont il-reżultati tal-analiżi l-Kummissjoni tista' tresta ukoll proposta leġislativa biex tinkludi wkoll din il-kategorija fih dan il-kamp ta' applikazzjoni tad-direttiva. Dan jista' jwassal biex proposta leġislattiva temenda l-kamp ta' applikazzjoni tad direttiva dwar dan il-punt jekk ikun meħtieġ. Nikkonkludi l-Kummissjoni Ewropea tista tappoġġa il-pakket ta' kompromess biex jintlaħaq ftehim dwar dan dwar din id-direttiva fl-ewwel qari. Grazzi tassew sur President. Grazzi Kummissarju. L-ewwel kellim fisem il-Kumitat tal-Industrija u għallon onorevoli għana minuta u nofs. Grazzi, President. Din kienet uh, pal irfinar tal-liġi liġi illi kienet teħtieġ xi irfinar wara l-avvenimenti li ġraw dal-aħħar sa mill-1997 biex t-tiġim tejba s-sigurtà tal-bniedem u l-ambjent Dan kien lan tiegħi fl-involviment tiegħi bħala shadow, aħna ridna illi nresqu emendi illi ma kienu ser ixxeklu il-proċessi industrijali imma itejbu il-saħħa u sigurtà taċ ċittadini u tal-ambjent jagħtu drittijiet lil dawk li kunu esposti għal dawn il-problemi dawk li jaħdmu fil-industrija tat trasport u tal-kimika jew nkunu onesti hawnhekk ħatma tana attenzjoni l-flejes huma importanti hawnhekk ma tantx nagħmlu progress hemm dejjem distak kbir bejn il-pjanijiet kbar tagħna u r-realtà fuq il-post. Dan japplika wkoll għal faċilitajiet ta' trasportu tal ħazna ta' dawn il-materjali, dawn is-sustanzi ta' periklu. Xi limiti ta' ħazna ġew stabiliti iżda jista' jkun hemm prodotti ta' periklu illi jiġu trasportati jaqattaw il-lejl biswid darek u mbagħad jittieħdu fid-destinazzjoni aħħarija u jkun hemm aktar riski involuti. Aħna nixtiequ li nkunu marfa aħjar, nkunu protetti aħjar. Kif nistgħu intejbu s-sigurtà? Meta il-ħaddiema huma dejjem anqas protetti u mhux dejjem ikunu jafu x'inhu mar-regoli ta' sigurtà. Kif nistgħu nagħmlu dan jekk aħna qegħdin innaqsu l-infiq pubbliku fejn xi pajjiżi qegħdin ta' bilħaq ikunu laxki dwara. U qegħdin naraw illi huma jippreferu d-dumping ambjentali. Grazzi. Kellim li jmiss. Fisem il-Kumitat tas-Suq Intern l-Onorevoli Hanslik. Minuta u nofs. Komissarju, President, Signori, Il-bidliet fid-direttiva Sefiso 2 ġejjin mil ħtieġa illi naġġustaw regolament ta' CLP u għalek mux ħtieġa illi nibdlu sistema ta' sefezo jiena bħala persuna illi kont qed infassal ir-rapport u importanti, nħoss li huwa importanti illi nitkellmu dwar is-sem tal-pubbliku fil-teħid ta' deċiżjoni. U importanti biex informazzjoni bħal din tkun waħda kompleta waħda xirqa. Ma rridux illi natu ħafna informazzjoni lil pubbliku dwar informazzjoni li huwa ma jeħtieġ. Irridu nkunu aktar preċiżi u il-pubbliku jrid jifimna aħjar li ninformaw li l-pubbliku huwa fattur importanti biex nibnu ċertu fiduċja u kol biex nedukaw l persuni kif għandhom iġibu ruhom jekk ikunem inċident serju jew kbir. Element importanti ieħor tal-direttiva se 2 huwa l-ewwel annes huwa kruċjali biex jiddefinixxi il-kamp ta' applikazzjoni tad-direttiva u għalhekk bidliet għal dan l-annes għandhom jiddaħlu permezz tal-proċedura leġislattiva ordinarja u hawnhekk jiena naqbel ma' rapporter. Grazzi tal-attenzjoni. Grazzi. Issa se nisimaw il-kellima fisem il-gruppi politiċi nibdew bil-PPE. L-onorevoli Matsej Kukovic, għal żewġ minuti. Sur President, eżis Kommissarju, jien għatmu ser ninsa il-ħut il mejta illi jena darba rajt fi xmara dan kien ir-riżultat ta' nirien u ta' sustanzi perikolużi li spiċċaw fi xmara edin nejxu f'waqt fejn aħna nafu u nistaw nevitaw dawn it-tip ta' incidenti għaliex għandna l-aħjar teknoloġija dispożizzjoni tagħna. Is-sigurtà qed tiġi appoġġjata wkoll mit-teknoloġija tal-informatika. Aħna qegħdin nindunaw kemm għandna possibiltajiet Uddimna biex nevitaw dawn l-inċidenti għal dawn l-anijiet jina nishtiq nifraħ l-rapporter jina nilqa dan il-rapport pozittivament u jina nishtiq illi nkun utli wkoll dwar l-inċidenti illi ipoġġu sogru il-ħajja u s-saħħa tal-annimali. Aħna irridu nikkomunikaw aħjar, irridu nevitaw għaliex meta wieħed jibla dawn il-sustanzi perikolużi ma' nifstijaw tiegħu jistgħu iwassal għal sitwazzjonijiet ta' bilħa ikkumplikati. Iżda fuq medda qasira ta' żmien aħna maħniex nindunaw. Ittaj il-ġid tal-ambjent, is-salut, il-saħħa tal-annimali. E, aħna nindunaw kemm huma importanti daw meta nitilfu, meta nitilfu saħħitna. Wara illi e, nkunu f'kuntatt ma' sustanzi perikolużi huwa diffiċli li wieħed jaġa jġib lura s-saħħa li kellu qabel. Grazzi. Issa fisem il-grupp SND l-onorevoli Veslund għal żewġ minuti. Grazzi tassew, President. Jena nixti nibda billi nirringrazzja l-rapporter il-presidenza Daniza u l-komissarju Dalli kif ukoll ir-rapporters l-oħra kollha. Għal kooperazzjoni pożittiva li tat il-frott tagħha. Fisem il-grupp politiku tiegħi jiena naħseb li importanti illi aħna inżommu u nsaħħu il-protezzjoni tal-persuni u tal-ambjent meta nirrevedu id-direttiva Seveso. l installazzjoni Seveso kollha għandhom jiżviluppaw politika kbira ta' prevenzjoni ta' inċidenti li għandha tiġi implementata permezz ta' sistema ta' maniġjar ta' sigurtà. Dan ser japplika jekk sakemm ma l-istati membri ma jiddeċidux mod ieħor. Dan huwa pass il qudiem Ir-rekwiżiti għal pjanijiet ta' emerġenza interni u esterni qegħdin naraw li qegħdin jitnaqsu qegħdin naraw ukoll ir-regoli tal-ispezzjonijiet u koll effett domino ġifiri ċirkostanzi jistaw ikabru l-inċidenti rajna titjib tal-informazzjoni li tingħata lill pubbliku u aħna qegħdin naraw illi l-informazzjoni għall kumpanija għandha tkun disponibbli b'mod elettroniku anke jekk l-istabbilimenti jaqgħu taħt kategoriji partikolari. Aħna xtaqna illi naraw aktar titjib fi rigward ta' tarif disponibli lil pubbliku ġenerali hawnhekk mhux tajjeb illi aħna ser nkun qegħdin nittrattaw dan abbażi tal-proċedura leġislativa ordinarja biex nibdlu l-kriterji illi ser jiddeterminaw liema kumpaniji sejrin jiġu nklużi taħseb sevezo tlieta. Jiena naħseb iżda li aħna għandna ftehim għandna ftehim tajjeb u għadha żgur ser nivvutaw favorija. Grazzi. Grazzi tassew. Nitkellem li jmiss fisem il-liberali. li onorevoli jota fa' żewġ minuti. Grazzi, President, eżis kollegi. Domna ħafna żmien qabel ma stajna insibu ftejjim dwar id-direttiva Sevezo tlieta u jina naħseb illi issa nistgħu nkunu sodisfatti bir-riżultati li nkisbu. Inċidenti kbar bħal Bhopal fl-Indja fl-1984 Tulus fl-2001 u rew illi aħna irridu nagħtu titwila oħra lejn din il-leġiżlazzjoni Ewropea, irridu nirrevedu għan emendawa. Ftit ta' ilu il-Kunsill kien xifti aktar ambizjuż mill-Parlament l-iktar fir-rigward tal-aċċess pubbliku għall-informazzjoni. Iżda aħna stajna l-imponu l femmit tagħna u aħna nexxinna niksbu ukoll Nexxina niksbu regola illi tgħid illi ċertu sostanzi jridu jkunu mexxija mill-proċedura leġislattiva normali u mhux mill-atti delegati. L-aħħar verżjoni tar-rapport estendiet il-kamp ta' applikazzjoni. Iżda jiena jiddispjaċini illi aħna ma konniex daqshekk ambizzjużi fir rigward tal-aċċess għall-informazzjoni u kwistjonijiet oħra wkoll. Iżda jiena naħseb li għandna nkunu sodisfatti bir-riżultati li ksibna. Għaliex? għanna regoli ġodda illi jikopru l-protezzjoni, il-trasparenza, l-aċċess għall-informazzjoni minnaħa ta' ċittadini tagħna. Jiena nixtieq nirringrazzja lil kollegi il-kollega tagħna tal-ħidma tiegħu hawnhekk. Grazzi tassew. Fisem il-ħodor is-sur Karl Schluiter. Grazzi President, jina u koll nishtiq nir-ingrazzja li għannu xqader u nifraħlu għal rwol tijaw pala President tal-Ungerija. Jina naħseb illi jħasra li l-Kunsil ma jinsabx għawnek għalix huwa seta kieku jiddefendi ruħu b'mod pubbliku. Din naraw illi din kienet loba ta' klassifikar miġdiet tal-kimiċi illi minna ma rebaħħat u aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar ċertu soluzzjonijiet li mhumiex koperti mir-regoli meta aħna niġu biex niproteġu lil persuni meta jkun hemm inċidenti kellna ftehim illi kien jaħdem aħjar. li onorevoli Vestlund kol tkellmet dwar dan. Huwa importanti illi aħna ma neskludux kategoriji sħaħ ta' kimiki. Hekk ridet il-Kummissjoni ma dan kollu hemm bosta kompiti li għandha twetta il-Kummissjoni din it-talba biex ikonna assigurazzjoni, polza tal-assigurazzjoni hija tajba għaliex l-ispejjeż ma jistax iħallasom il-pubbliku meta dawn il-kumpaniji ma jkunux jistgħu iżommu l-installazzjonijiet tagħhom notfa u jaħdmu tajjeb. Ma naħsibx illi minħalla it-taxxa għandu iġordan dan il-pis, grazzi. Grazzi, l-Onorevoli Rosbach, kellem li mis. Grazzi, komissarju, ħafna aktar persuni edin jiexu viċin fabbriki, installazzjonijiet illi jużaw sustanzi perikolużi u kimika perikoluża dan għandu effett fuq is-saħħa u jista' jagħmel ħsara lill-ambjent. Minn Ġunju 2015 ser ikonna aktar regoli b'saħħithom għal 10.000 kumpaniji li ser ikunu koperti minn din id-direttiva Seveso. Irdu nġildu kontra l-użu ta' sustanzi ta' kimika perikolużi u ninformaw li ċittadini tagħna irridu nkunu nistgħu nħarsu kemm li ċittadini f'koll l-ambjent jekk ikun hemm inċidenti. Aħna hawnhekk mużajniex dawn ir-regoli bl-aħjar mod biex niżguraw illi il-popli jkunu siguri anke jekk huma jgħixu viċini installazzjonijiet illi jużaw sustanzi ta' periklu u jistaw jisofru l-konsegwenzi ta' incidenti. Issa iċ-ċittadini u dinja xaġa pozittiva. Din jiksbu aċċess għal aktar informazzjoni l-kumpaniji kollha involuti jridu jfasslu pjan ta' prevenzjoni u jridu jtejbu il-livell ta' sigurtà u dan jridu jagħmluh aċċessibbli b'mod pubbliku permezz tal-internet u għalhekk jina nappoġġa l-proposta grazzi. Grazzi tassew. Il-kellim li jmiss l-Onorevoli Rossi. Aħna naqblu ma' rapporter dwar il-fatt illi l-ewwel u t tini parti tal-annes ma jistgħux jiġu mibdula permess tal-atti delegati. Aħna rridu nevitaw illi jkun hemm estensjoni eccessiva tal-kamp ta' applikazzjoni li ma jkunx bilanċat mill-qafas ta' derogi u dan iwassal għal zidiet fil-piżijiet li huma sproporzjonati meta mqabla mal-benefiċċji tal-ambjent u tas-saħħa. Apparti minn hekk, żieda sinifikanti tal-ispejjeż amministrattivi minħabba l-ħtieġa ta' allineament ta' regolament CLP jista' jolqod mod partikolari l-min juża u l-min juża dawn l-SMIs. Aħna nafu xinu tħassib tal-assoċjazzjonijiet industrijali li qegħdin jitolbu għall-applikazzjoni tal-tieni biċċa tal-pjan B illi wara li qed jaħdem tajjeb il-kamp ta' applikazzjoni STs u miftuħ dan huwa approċċ illi diġà rajnih jiġi użat kull darba illi jkun hemm ħaġa marbuta mal-industrija f'rigward tal-ambjent. Aħna ma naħsbux li dan l-ewwel aħjar mod ta' kif nagħmlu leġislazzjoni għaliex l-approċċ ideoloġiku spiss jirbaħ fuq il-fatti. Aħna naħsbu li hija pożittiva l-idea li nżidu suġġetti li tapplika lihom eh, jom l-artiklu 2 bil-pjattaformi offshore bil-pipelines marbuta wkoll kif ukoll marbuta magħhom ukoll kif ukoll is-CCS. Grazzi onorevoli Rossi. Il-kellem li jmiss. L-Onorevoli Sosa. Grazzi tassew, President. Għedin naraw illi incidenti li involvu sostanzi perikolużi qed isiru spiss dan l-aħħar sfortunatament irridu niżguraw li kun hemm involviment tal-pubbliku fit-teħid ta' deċiżjoni. Dan mhuwiex mhix biss ħtieġa imma u obbligu irridu indaħlu s-sem ta' ċittadini għaliex dan ser inaqqas il-ħsara rridu niżguraw il-pubbliku jkun protett kontra l-abużi, irridu innaqsu il-konsegwenzi, inraznu l-konsegwenzi dan l-inċidenti, iżda dak li qed naraw dan l-aħħar fl-Ungerija, dawk l-aktar foqra u l-aktar vulnerabli tħallew jaqtfu rasom meta kienem incident ta' tajn tossiku l-istess ħaġa ġrat f'bopal fl-Indja fej kienem eċiren ta' eluf ta' vitmi li tħallew weħidhom u dawk li għamlu l-profitti ma tawx kasom. Aħna mardux rridux nagħmlu hekk, irridu niżguraw li jkun hemm responsabilità finanzjarja għal dawn il-kumpanija aktar sanzjonijiet u aktar trasparenza, grazzi. Minnix nara l sur Obermajer fil-kamra. U għalek nistaw naddu għal kellim li jmiss fuq il-lista l-onorevoli Morkonajte Mikulenjene. Għal minuta u nofs. Grazie, President. L-izvilup tal-protezzjoni ambientali spiss rikjedi r-rekwiziti ġodda jiġu adottati meta ikunem hemm gbar kbar. Madana kollu lan tal leġizlazzjoni f'dan il-qafas dan il-qasam m'għandix tkun illi twieġeb imma li tevita wkoll dawn l-inċidenti fil-ġejjien irridu nieħdu passi ulterjuri biex napplikaw il-prinċipju ta' prekawzjoni. Fid-direttiva li qed niddiskutu llum naraw li hemm dan il-an aħna rridu nallinejaw ir-rekwiżiti legali mal-progress ta' teknoloġija madana kollu. Aħna rridu ngħidu li aħna qegħdin nippruvaw naraw x'inhi realtà u nlaħqu magħha, pereżempju it-trasport u l-bit ta' ċertu ħut fil-ibħra Eh, miftuħa ma jgħawx taħt il-kamp ta' applikazzjoni, forsi m'hemmx differenza bejn dak li qed jiġi trasport fid-dajsa. Dan huwa gas, dan huwa żejt. Jekk l-inċident jiġri l-effett xorta jkun kbir, ma dan kollu huwa importanti illi hija xi ħaġa tajba illi qed tittieħed in konsiderazzjoni l-Konvenzjoni ta' Orhaus hawnhekk. Jiena nemmen li soċjetà għandha jkollha dritt illi tieħu sem fit-teħid ta' deċiżjonijiet. Jiena nemmen li dan kollu se jikkontribwixxi għal livell aktar għoli ta' protezzjoni ambjentali. Hija xi ħaġa sabiħa ħafna illi soċjetà issa jista' jkollha aċċess għall-informazzjoni dwar l-ispezzjonijiet jien nixtieq nifraħ l rapporter grazzi. Επόμενος ομιλητής είναι ο συνάδελφος κύριος Ματίας Γκρότε για Grazie. Issa imis l-Onorevoli Grete, zewċ minuti. Grazie, President. Seveso, Enskede, Toulouse, dawn kollha huma ismijiet illi jfissru inċidenti terribli, diżastri ambjentali, imwiet ukoll. Kif ukoll xkiel, anzi erda ta' proprjetà privata lek irdu namlu l-almutana biex niżguraw illi innaqsu il-possibilità ta' inċidenti bħal dawn illi jeġaw jiġru. Qabel xejn irridu eh, nippermettu li jsiru l-ispezzjonijiet li ma jkunux eh, mħabra minn qabel, mhux biss dawk ta' rutina, sabiex dawk illi wkoll jgħixu viċin dawn l-impjanti ikunu jafu eżattament x'qed iseħħ, x'qed jiġri. U fl-ar u huma ikollhom aħbarijiet minnu fih u spiegazzjonijiet għaliex dan jista' ovvjament e, isalva bosta ħajjiet umani. Naħseb illi il-Kunsill ma milx dan kollu hawnhekk. U fil-fatt mhumiex preżenti hawn illum forsi għandhom affarijiet aktar importanti xi jagħmlu milli jiddibattu mal-Parlament dwar dan is-suġġett. Għalfejn? Għalfejn din il-leġislazzjoni qiegħda daqshekk tiġi mdajfa? Jina ma xtaqx nara dan jiseħ. Għanna bżon aktar leġislazzjoni b'saħħita biex ikun aktar fiduċa biex bekk ikonna u kol proġetti infrastrutturali akbar fl-istati membri iżda hemm aktar u aktar riservi dwar dawn il-punti fost iċ-ċittadini tagħna. U l-luzzjoni aktar bsaħħita hekk kif aħna ridna tista' iġġib din il-fiduċja mill-ġdid. Iżda dana jeħtieġ trasparenza kbira kif ukoll l-awtoritajiet irrid u jaħdmu mill-qrib flimkien jikkomunikaw aħjar ma' xulxin u mal-pubbliku. Sabiex ma jkunx hemm ukoll nuqqasijiet meta nitrattaw dawn l-impjanti tant perikolużi. Grazzi l-Onorevoli Gerling għanda minuta. Grazzi, Signora President. Ovvjament, il-kol kemm aħna napoġġaw lan illi niprevjenu incidenti fejn naraw illi għanna dawn is sustanzi perikolużi. Naf li ma kienx fajl eh, faċli dan biex naslu għal konklużjoni satisfaċenti u kien hemm ħafna dibattitu dwar l-aċċess għall ġustizzja, informazzjoni għal ċittadina lek jiena nifraħ li tim involut għal paċenzja tagħhom u għad determinazzjoni tagħhom huwa tajjeb li aħna għandna dan l-approċċ skont il-klassifikazzjoni nafu illi li naġġornaw il-pakket skont ir-regolamenti mhux tant faċli biex niżguraw ukoll iċ-ċittadini u l-ambjent ukoll ikunu imħarsa mingħajr ma jkunu kunem restrizzjonijiet żejda. U hemm ċans ukoll ta' regolament doppju, xi ħaġa li però evitajna. Nirringrazzja lill kummissarju għast tqarrija tiegħu illum l-investigazzjoni u l-analiżi u aħbar immedjata hija xi ħaġa li nilqgħu biex bekk ikonna politika infassla aħjar u leġiżlazzjoni aħjar. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Sonic Minuta u Nofs il-bidla fi direttiva 702 huwa pass meħtieġ sabiex Eh, naraw illi inċidenti bħal dawk li seħħew fi Franza u bnadi oħra ma jirġawx iseħħu u waslu wkoll għal ħafna ħsara għall-ambjent u kien hemm ukoll ħafna spejjeż involuti. Direttiva hija importanti għaliex timponi fuq l-Istati membri u l-operaturi ċerti possibilitajiet biex jiprevjenu inċidenti u jillimitaw il-konsekwenzi. L-Unjoni Ewropea b'mod sistematiku għandha tagħmel tali regolamenti aktar stretti, ir-reviżjoni ta' din id-direttiva set tkattar ukoll il-leġislazzjoni attwali biex bekk ma jkunniex leġislazzjoni doppja u kontrolli doppji aktar supervizjoni u kol tiġi estiza għas sotto kontrenti għalix ħafna drabi u ma jkollhom it-tort. Il-Parlament Ewropew li rappresenta ċittadini għandu jkun involut fil-proċess ta' deċiżjoni għalhekk nappoġġa l-opinjoni tar-rapporter illi il-bidliet fir-regolament eżistenti għandhom isseħħu permezz tal-proċedura leġislattiva ordinarja u il-Parlament għandu jiġi aġġornat mill-Kummissjoni dwar tal-inċidenti industrijali u it-tweġibiet għal dawn. Il-pubbliku għandu jkollu aċċess faċli għall-informazzjoni affidabli dwar it-teddidiet u kif għandhom iġibu ruħom f'każijiet ta' inċidenti. L-internet huwa mezz tajjeb ħafna li nistgħu nużaw u għandu jintużaw minnu fih biex ikonna wkoll kampanja ta' informazzjoni dwar klassifikazzjoni il-ġdida ta' e, sustanzi u teddidi tal-ħajja. Grazzi l-Onorevoli Merkis Minuta. Grazzi, Kummissarju. 12 sena ilu kien hemm diżastru ewleni bil-fabrika fil-Olanda li tagħmel il-lob tan u kellna ħafna mwiet u s-sena l-oħra wkoll kena impjant f'Nordeg u kol fej kienem incident u l-informazzjoni li inatat ma kienx eh, bizzejiet. U għallura kienem għarfin dwar eh, xirit trid tadi minna il-kumpanija involuta. Kull darba illi namlu din it-talba li imbidlu leġislazzjoni, xorta waħda rridu nqisu wkoll eh, kif se ninforzaw l-istess leġislazzjoni il-ċittadini jeħtieġ li jkunu jafu x'qed iseħħ f'pajjiżhom biex bekk ikun aktar fiduċja u l-informazzjoni wkoll trid tkun disponibbli fuq l-internet sabiex iċ-ċittadini kollha aċċess faċli. Il-problema eh, fejn titħol l-informazzjoni hija li Awtoritajiet lokali m'għandhomx lanqas forsi l awtorità u l esperjenza biex iwettqu ċertu ispezzjonijiet. Għalhekk dawn irid ikollhom il-mezzi sabiex jagħmlu ispezzjonijiet effettivi u anki servizzi awżiljarji wkoll għandhom jiġu marfa. Iċ-ċittadini għandhom ikollhom aktar tarif għaliex neħtiġu l-fiduċja tagħhom. Grazzi l-Onorevoli Arsenis minuta. Grazzi ħafna President, Kommissarju, kollegi. Nitkellmu dwar direttiva li hija importanti ħafna. L-inċidenti b'sustanzi perikolużi ma jiġrux spiss, imma meta jiġru, konsekwenzi huma traġedja ċittadin, għall-ambjent, huma konsekwenzi li jdumu matul diversi ġenerazzjonijiet ntejbu, il-probaw ntejbu il-leġislazzjoni ma għamma affarijiet li aħna ma ndirizzajniex. Per eżempju, il-pjattaformi tal-żejt wara li ġara li ġara fil-Golf tal-Messiku hemm reperkussjonijiet verament traġiċi għal ċittadini u għall ekonomija F'ħafna okkażjonijiet hemm xi pajjiżi li jagħmlu iżjed milli tagħmel l-Unjoni Ewropea. Nispera fl-okkażjoni li jmiss ikun iżjed ambizjużi u nżidu l-pjattaformi ta' żejt ukoll. Grazie, ora. Grazie. Issa għanna il-catch the eye. Nibdew l-onorevoli Kevin Bach. buk. Frau Präsidentin, Herr Kommissar. Grazie, President. Kommissarju, jena Austriaka u Beck rajna katastrofi l-Ungerija fl-2010 fejn indirettament din il-ħagġa affettwatna kena u kol, u kol sensazzjoni ta' nuqqas ta' sigurta u sigurezza u għallura Sevezo tlieta naqbel ma' ma' Mattias Kote fejn irrit ikonna u kol ħafna titi għalix fċerti kazijiet dinja xaġa importanti għallura jeħtieġ illi nurru li ċittadini x'qed namlu rridu trasparenza informazzjoni u qabel xejn irridu kol ċertezza finanzjarja li kunem il-kumpens fejn meħtieġ mux li sempliciment eh, eh, nipermettu illi jisiru dizastri għalix ma nistawx waqfu minħabba nuqqas eh, finanzjament. Irridu konna pjani emerġenza, ninvolvu il ċittadini u b'xi mod intaffu tħassib tagħhom dwar l-ambjent. Ovvjament, il-kom kemm aħna aħna wkoll ma' mulim mil kimika iżda hemm dawk perikolużi wkoll u allura rridu nkunu aktar saħħitna fil-mod kif nittrattawhom dan. Grazzi l-Onorevoli Rivasi. Grazie, Signor President. Jiena xtaqt nirringrazzja l kollegi partikolarment s sur Adar, s sur Siber, għax xogħol eċċellenti li għamlu fuq ir-reviżjoni ta' direttiva Seveso. Veru illi din id-direttiva għandu xaqsam kol ma' dak li sar fi Franza, f'Toulouse fl-2001 settembru u l-ammonium nitrates mek splodew u 1250 u kol kienu midruma u kienem ħafna ħsara u kol materjali minn barra l-imwiet u, u kol kienem il-problema ta' sottokontraenti li f'dawn il-każijiet ma kellhomx il-taħriġ eh, meħtieġa u allura jiena kuntenta bir-riżultati għamilna ħafna progress fejn jidħol il-ġestjoni ta' riskju industrijali u ta' sew rridu nwissu liċ ċittadini u hekk kif naraw illi qed jintefqu inqas flus fuq sigurtà irridu neħdu ħsieb eh, nagħmlu tajjeb għal din is-sitwazzjoni il-ċittadini għandhom ikollhom id-dritt tal-informazzjoni, irid ikun hemm trasparenza u neħtieġu wkoll norganizzaw ġestjoni effettiva tar-riskju. Issa, punt negattiv, Kummissarju. M'hemmx valutazzjoni tal-konsegwenzi finanzjarji ta' inċident serju. Lanqas ma hemm evidenza tal-kapacità tal-industri li jittrattaw bil-konsekwenzi ekonomiċi. Dinja ċaġa nieqsa fid-direttiva. Grazzi. Grazzi ħafna il li mis. Grazzi. Komissarju, it-tħol fis seħta dan il-regolament? Wieħed wieħed tnejn sitta seba. Dan għandu l-intenzjoni illi jemenda id-devi sevizo id-direttiva Seviso u dinja proċedura ġdida klassifikazzjoni tal-kimika u tal sostanzi kif ukoll ta' compounds. Hemm tliet tipi ta' kategoriji issa u ħames tipi ta' espożizzjoni għalihom. U hemm ukoll l-effetti fuq is-sigurtà u dina eh, tqanqal tħassib iżda hemm punt importanti mhux kopert is-sottokontraenti u anki fejn jitlu dawk li eh, jipprovdu s-servizzi. Kif ukoll kif nitrattaw il-kimika foqsma mhux koperti mill-ambitu ta' din id-direttivi. ħafna inċidenti serji f'dawn l-aħħar snin u rewna illi mhux biss għandna riski teknoloġiċi, hemm riski naturali, dawn irid nsomhom f'moħħna wkoll. Bekk, emendi l-emendi kollha għandhom jiġu appoġġjati mill-Kumitat tal-Industrija għaliex bekk nagħmlu tajjeb għal ġufijiet li hemm fil-proċess tal-Kummissjoni. Grazzi, nisimgħu lill kummissarju dal-lissa. Grazzi ħafna, Signora President, Honorable Membri. Napprezzaw bisħiħ li hemm ftehim tal-bżonn għal dan il-pakket li se t-votaw dwaru għada. Il-paketta regoli jippermetti l-Istati membri illi jiżguraw implementazzjoni aħjar tal-politika tagħhom li prevjenu u jikkontrollaw il-konsekwenzi ta' inċidenti serji li jinvolvu sustanzi perikolużi dawn is-sustanzi issa għandhom definizzjoni preferenza għal klassifikazzjoni internazzjonali ġdida u bekk huma qed jimxu skont din l-istess klassifikazzjoni. Il-Kummissjoni hija ta' sew sodisfatta bir-riżultat tan-negozjati. Jiena se ninforma lil kollega Janus Potacnik bil-kummenti illi ħarġu minn dan id-dibattitu. Grazzi ħafna. Grazie Kommissar. Grazie l kommissarju Issa nisimaw rapporter Sieber. Grazzi, President jina naħseb illi id-dibattitu u rina b'mod ċar illi maħniex kontenti bil-kompromess, iżda eh, dan huwa kompromess wara kollox. Forsi stajna nimxu aktar il-qoddim u li li minn dak li ksibna. Id-dibattitu qed jurina wkoll mod ċar illi jeħtieġ illi noqogħdu attenti għall implementazzjoni affettiva li hija fost il-problemi li għandna fil-leġislazzjoni ambjentali. Iva nfasslu leġislazzjoni tajba iżda mbagħad l-istati membri ikaxkru saqajhom meta jimplementaw l-istess leġislazzjoni u għalhekk irridu nifukaw l-attenzjoni tagħna fuq dan il-punt fejn jidħol servjeż tlieta għaliex is-saħħa taċ ċittadini hija friskju għal dawk il-persuni li jgħixu qrib dawn l-impjanti. Naħseb ukoll li ħareġ fiċ-ċar li l-istrumenti għad dispożizzjoni tagħna l pjanijiet tal-emerġenza, etc. Dawn tassew jeħtiġu li jkunu ċari kemm jista' jkun jinvolvu il-pubbliku sabiex kull ċittadin ikun jaf illi jekk jinqala eh, urġenti, każ serju, jridu jkunu jafu x'se tkun ir-reazzjoni tagħhom bħala ċittadini għaliex dana jista' jgħin biex insalvaw ħafna eh, ħajjiet u għanna u kol dimensjoni essenzjali ta' dan l-aspet. L-uffiċali ta' segurta fil-kumpaniji din il-kwistjoni kif ukoll fil-reġuni. Dana għandu x'jaqsam mal-fiduċja tal-popolazzjoni li jridu jiġu involuti u l-prevenzjoni wkoll huwa aspett importanti. Il-ġestjoni fih dan il-kumpaniji kif ukoll ġestjoni lokali fiż-żoni dawn ukoll jridu jiġu aġġornati. Aħna ippruvajna wkoll niżguraw illi il-Parlament ikun involut bisħieħ meta nitkellmu għal bidliet fan nies wieħed. Ridu niżguraw illi aħna ma nitwarbux naħseb irnexxinna u bħala konklużjoni nixtieq ngħid li kollox ma kollox il-kompromess huwa ġust xtaqna nimxu lilin bil-proposti tagħna iżda naħseb illi nistaw niftemu mal-Konsil u l-Kommissarju. Is-Sur Seber, għandek uh, blue card taċċetta jekk joġobkom. Iva, blue card, smajna ħafna il-ħna ta' kritika, naf li s-Sur Zeber uh, eh, din din ħaġa fil-Parlament mod tajjeb ħafna, ħaw kol il-fajl mis-Sur Adar, għal-mistoqsija din, kif se nikkonkludu l-ewwel qari Bħalissa Eddin u kollin wet u 65% tal-leġislazzjoni ambientali fl-ewel qari forsi kun aktar trasparenza jekk il-Kunsil eh, kieku Kunsil kienu prezenti. Forsi kun aħjar kieku forsi nitlu fit-tieni qari. Allora x'inhi hija l-valutazzjoni tiegħek dwar tmim l ewwel qari u t-tieni qari? Iva, kifet Sur Grote, inti il-kap tal-Komitat tal-Ambjent u dan huwa suġġett li jaqa' taħt il-kappa tiegħek. Iva, ma konniex niksbu wis kieku kellna tieni qari, forsi stajna nagħmlu aktar pressjoni fuq dan il-punt iżda ir-rapporter ħas ħass li ma ksibniex il-massimu iżda xorta kellna kena kompromess tajjeb. U għalhekk irridu naraw sustanzi għandhom jiġu inklużi u għawnek norbot fuq il-Komissarju Potoċnik u t-tim tijaw biex bekk ikon aktar pressjoni u komplu namlu pressjoni sabiex ehm, il-tħassibit na jiġu konsegrati. Grazzi ħafna. id debattitu jala hawnhekk il-votazzjoni isseħ għada f'nofsinhar. Issa naddu għal starrija tal-Viċi President tal-Kummissjoni il-Reprezentant Oli għal affarijiet barranin u il-politika ta' sigurtà dwar il-mutilazzjoni tal-ġenitali femminili fisem il-Baronessa Ashton se jitkellem il-Kummissarju Dalli jekk joġbuk. Thank you very much, Madam President. Grazie ħafna, Signora President, onorevoli membri. <clears throat> Kwalunkwe forma ta' violenza bazata fuq il-ġenerija hija violazzjoni mhux aċċettabbli ta' drittijiet fundamentali